ange illi huwa ir-relatur, il ir-rapporter. Il kelma fidejk. Grazie ħafna, Signor President. Rappresentant tal-Kunsill Aziz Manistru, membru mill-Komitat tiegħi qal li l-ISDS ma tantx għandu ħbieb fil-Parlament Ewropew aħna kontra l-ISDS minħabba ħafna raġunijiet minħabba li kien hemm bosta opinjonijiet differenti u l-konsegwenzi li dan jista' jkollu fuq il-budget tal-istat minħabba li ħajkun hemm ħafna deċiżjonijiet li mhumiex demokratiċi li jistgħu jittieħdu eċetra, eċetera, eċetra. Però l-iktar ħaġa importanti sur President tal-Kunsill huwa li importanti l-affarijiet jimxu bit-trasparenza. Il-proċeduri sfortunatament bħalissa dejjib b'mod li mhuwiex trasparenti u jkolli ngħid li minħabba fe, hemm iktar dubju iktar xettiċiżmu. Parlament Ewropew kellu diskussjoni fuq it-TTIP u ressaq ħafna proposti ta' bidliet li aħna res li aħna ħsibna fuqhom u ressaqnihom. Din tapplika wkoll għat-trattat għal-kontratti l-ġodda u anke l-kontratti antiki li fihom aħna għandna numru ta' dispożizzjonijiet tal-ISDS illi fil-fatt kienu firmati mill-Istati membri il mhumiex trasparenti. U fuq dan naturalment għandna daqsxejn ta' kontroversja. Iżda aħna qegħdin naraw illi il-Kunsill u l-membri qegħdin jinsistu li għandu jkun hemm trasparenza u li hemm trasparenza f'kull qasam. Iżda fuq il-kwistjoni tal-ftejim ISDS bilaterali jiskot il-Konsil fuqhom dan u jiena naħseb li kemm l-Unjoni Ewropea u kif ukoll l-Istati Membri għax ħaġa importanti ħafna li l-Kunsill titkellem ħabba li l-Istati Membri huma il-kampjuni ta' dawn il-kontratti tal-SDS u sanna l-Konvenzjoni ta' Mauritius li fil-fatt kienet deċiża mill-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda u li qiegħda toħloq iktar kundizzjonijiet tal-iktar trasparenza. Il-firma tal-Unjoni Ewropea ta' din il-konvenzjoni tkun sinjal illi aħna nixtiequ li jkun hemm iktar trasparenza fil-karta f'dan il-ftehim illi huwa l-unika ftehim illi huwa previst illi jkun iffirmat mill-istati membri qabel is-sena 2004 ġifieri qabel trattat ta' Lisbona, iżda jekk niffirmaw din eh, il-konvenzjoni aħna fil-fatt nkun qegħdin ngħidu li anka dawn il-punti dwar l-SDS ħajkun hemm iktar trasparenza bħalissa fil-fatt hemm daqsxejn ta' kontroversja dwar il-kompetenzi Jiena jkolli ngħid li ma tantx qed nifhem x'inhija din il-problema minħabba li din il-ġlida fuq il-kompetenzi qed tweħħel u tistaġna il-proċedura u mhix qed tippermetti li aħna niffirmaw dan il-ftej importanti tal-ġnus maquda fl-istessina din nagħtu l-impressjoni li aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea maħniex interessati fit-trasparenza u dan imur kontra l-għan komuni tagħna. U Aziz rappresentant u president tal-Kunsill, miena eh, nixtieq nitkellem ukoll fuq il-ftehim tal-enerġija. Dan huwa l-iktar ftehim li għandu każijiet tal-ISDS. Mis-sena disa, fil-fatt nistgħu nara li kien hemm 89 każ ta' ISDS u s-segretarjat tal ftehim fuq l-enerġija u ta' din il-karta tal-enerġija eh, jgħat jammettih dan il-kas u memx l-obbligu li dawn il-kazijiet ikunu publikati minħabba illi naraw mill-informazzjoni li għandu l-pubbliku li hemm mill-inqas 89 kas jista' jkun li jkunu iktar. U din hija sitwazzjoni mhix aċċettabbli kien hemm certi membri li qalu illi lesti li firmaw bħal Franza u Renju Unit, iżda l-Unjoni Ewropea mhijiex lesta li tiffirma. Allura nixtieq saqsik il-Presidenza. Ma taħsibx li aħna rridu nwaqfu darba dejjem dan id-dewmien u dan l-istaġnar parti minn hekk. Il-Presidenza ma taħsibx li permezz ta' dan it-twaqqif ta' ftehim aħna qegħdin nagħmlu dannu sara lid iddera tagħna bħala Unjoni Ewropea minħabba li aħna ħinkollu nisistu fuq it-trasparenza. Iżda mbagħad f'dak li għandu x'jaqsam il-kontratti tal-ISDS m'għandniex trasparenza, m'aħniex qegħdin niġġieldu għalija. Aħna kif beħsibna nimmotivaw lil dawk l-istati membri ħalli jiffermaw mill-iktar fis possibbli ħalli sa tmiem din is-sena aħna nistgħu ngħidu bleħen qawwi iva aħna favur trasparenza u nixtiequ li jkun hemm iktar trasparenza anke fil-kuntratti tal-ISDS. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi. Onorevoli Lange illi ktibt dan, fuq dan is-suġġett. Issa il-Ministru Kendes. Uh, thank you very much, uh, Mr. Lange. Thank you for your three questions. I could be... Grazzi għal mistoqsijiet li għamilli. li. Nistan kun fil-qasiru nejla jiva jiva jiva li jom mistoqsijiet li għamilt imma nasib li tixtiq ftit aktar laħam Eh, fihom. Imma ħanejdlek iva tlet darbit trasparenza edha mm, importanti ħafna fl-agenda tal-presidenza olandiza iġifir li konna leġizlazzjoni aktar ċara u trasparenti kifet tinti Infakkarkom il-Konsil fil- konklużjonijiet illi adotta f'Novembru li għada irrikonoxxa illi politika ta' kommerċ responsabbli għandha tkun waħda trasparenti u komunikazzjoni effettiva ma' ċittadini u l-involviment tal-partijiet interessati kollha fin-negozjat u l-implementazzjoni ta' inizjattivi. Fl-istess ħin ġiet rispetta il-bilanċ u regoli li jem. U fil-kontest tal- l-ISDS hemm ħafna sforzi min-naħa tal-Unjoni Ewropea u bekk eh, tiebet it-trasparenza eh, f'dawn it-tipi ta' tilwim u l-pubbliku għandu aktar aċċess għad dokumenti u anki għal seduti l komissjoni għandha l-intenzjoni wkoll illi iżżid it-trasparenza fl-ISDS billi tiffinanzja eh, il-UN il-UNCITRALS li huwa reġistru pubbliku ta' dokumenti illi jappoġġa id dokumentazzjoni ta' l-ISDS. L-Unjoni Ewropea għandha l-impenn li tinkorpora dawn l-standards kollha fil-ftejmiet kollha ta' kummerċ u investiment taħt in-negozjati biex nifaċilitaw l-applikazzjoni hemm żewġ ftejmiet il-Konvenzjoni Multilaterali tal-ġnus mauta u l-Konvenzjoni ta' Mauritius. Fl-2014, fifrar il-Kunsill autorizza l-Kommissjoni sabiex jipparteċipa f'negozjati fisem l-Unjoni. u hawnhekk tapplika l-karta tal-enerġija. Id-deċiżjoni tal-Unjoni li tiffirma il-konvenzjoni kienet waħda diffiċli. kien numru ta' diskussjonijiet fil-Kunsill is-sena li għaddiet eh, għal eh, firma u konklużjoni tal-konvenzjoni mhux l-istati membri kollha baqgħu kompetenti eh, u qablu illi għanna nimxu il-presidenza hija impenjata sabiex dan il-fajl jimxi l-qoddim u priorità għalina u rridu ntejbu diskussjonijiet fis siċur li ġejjin. Kuntatti bilaterali ma' delegazzjonijiet jibqaw għaddejjin ħalli inkomplu eh, neliminaw id-differenzi li hemm. Għaliex dan se jeffettwa wkoll kif id-dinja ta' barra tara li jenna rridu pożizzjoni kostruttiva ħalli bekk eh, l-Unjoni Ewropea tifirma il-konvenzjoni rigward il-Karta tal-Enerġija Trattat. Imbatem il-politika ta' investiment u dan huwa qasam ta' kompetenza konġunta u l-arfin tal-istati membri fil-protezzjoni ta' l-ISDS ti eh, stampa solida brispetta Pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni trid timmodernizza l-protezzjoni tal-investiment. Il-Kunsill ħanota wkoll tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikkonsidra dan l-approċċ fejn xira il ftemi ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea jkun hemm stabilizzazzjoni kol bħala mira aħħarija. Il-Kunsill jirrispetta u kollu ġiet tal-gvernijiet li jirregolaw. Rigward l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal Trasparenza l-Istati membri, il-Presidenza tibqa impenjata għallan illi tizdiet it-trasparenza fl-ISDS. Ma nistawx ninterferixxu bħala presidenza b'mod faċli fil-kompetenzi tal-Istati membri, ma nistawx Eh, Nisfurtaw l istati membri li japplikaw regoli ta' l-unsitral. F'dan l-isfond jina nittama illi se nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni f'dan il-Kunsill f'dan id-dossier importanti minna tal-Presidenza naħdmu sew sabiex namlu aktar xogħol f'dan il-qasam. Grazzi ħafna issa Is-Sur Ċiku. President. Grazie, President. Il-grupp tal-PPE jikonsidra l-inklużjoni tal-liġijiet fuq it-trasparenza f'temiet internazzjonali mhux biss jtejbu din it-trasparenza meta jkun hemm kontroversi, imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar jagħtu kredibilità lil dawn il-ftehimiet għax dawn l-elementi għalina huma importanti ħafna, huma kruċjali għalhekk jiena insaqsi lill-Kunsill hawnhekk prezenti għal dawk li huma tweġibiet li ma tantx issodisfawna x'għamlu bżonn isolvu din is-sitwazzjoni ta' staġnar fost istituzzjonijiet għax nitkellmu fuq ir-ratifikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea l-ewwel konvenzjoni illi tista' tejjeb l-investimenti nazzjonali u l-Kunsill kif ukoll il-kollegi deputati li huma preżenti kif ukoll il-Kummissjoni jafu sew kemm l-armonizzazzjoni ta' dawn ir-regoli hija kruċjali u ta' priorità għal futur ta' xiex wara kollox tal-kredibilità futura anki ta' temiet kummerċjali internazzjonali fejn l-Unjoni Ewropea tinvesti fejn tirrappreżenta jew tressa proġett li huwa bażiku. U għalhekk sitwazzjoni ta' staġnar fil-Kunsill tista' twassal għal sitwazzjoni tinkwetana Sissa il ftim l-uniku wieħed li ġew firmat wara l-adozzjoni tal-konvenzjoni hija l-Karta tal-Enerġija li hija esklusa mill-kamp ta' applikazzjoni tal-iċiet ta' eh, trasparenza tal-Unicitral. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm soluzzjoni ta' kontroversi bejn l-investituri fl-Unjoni Ewropea u pajjiż terz bil forsi jrid hemm regoli imma dawn ma jistgħux jiġu ehm, implementati u lek għandhom preġudizzju kbir. Grazzi l-Onorevoli Martin għal żewġ minuti. Grazie President, grazie l-Presidenza Olandiża tal-li baqat hawnhekk Malta u Mana u eh, involuta f'dan ix-xogħol u tal-li wieġbet iva iva iva. Issa irridu li intom tagħmlu tagħmlu tagħmlu. U eh, dan huwa l-istadju li jmiss. Eh, Il-Kunsill naħseb illi marraf dwar il-pożizzjoni fuq la SDS aħna ma naċċettawx l-affarijiet li kienem u anki Eh, fil-tul ta' żmien nixtiequ li jkun hemm soluzzjoni multilaterali għal eh, tilwim ta' investiment. Irridu aktar trasparenza għal eh, dispożizzjonijiet tal-ISDS li għanna madwar id-dinja kollha. Nilqgħu il-konvenzjoni tal-Mauritius fil-livell ta' ġnus ma'uda u se napplikawa ukoll fil-karta tal-enerġija. huwa inaċċettabbli illi nibqgħu sejrin kif aħna. Importanti li niċċaraw l-investiment hija kompetenza ta' l-Unjoni. Tmin stati membri jifirmaw il-konvenzjoni mingħajr ma ingħataw awtorizzazzjoni minnaħa tal-Unjoni. Din eh, il-ħaġa urrit id-dinja ta' barra li aħna qegħdin maqsumin hawnhekk. Irridu niddefendu flimkien il-prinċipju tal-Konvenzjoni ta' Mauritius ċertu stati membri ma jappoġġawx dawn il-regoli ta' trasparenza. Il-regoli ta' unsitral huma l-standards minimi tal-Unjoni Ewropea u għanna eh, naċċettawhom b'mod unanimu għanna nifirmaw il-konvenzjoni mal-għar kem jistajkun, għalli nkun nistaw applikaw il-karta tal-enerġija u eh, nisperaw li l-istati membri li fadal jifirmaw ir-regoli għal ftejmit multilaterali. Irridu nkunu u naħdmu b'mod effettiv. Nirrikonoxxu l-kompetenzi tal-Unjoni u nħallu l-Unjoni taħdem u timxi l-qoddim. Grazzi l-Onorevoli Gerling. Grazzi, grazzi l-Ministru tal hawnhekk għad-dibattitu wkoll Din hija kwistjoni ċara nitkellmu ħafna dwar it-trasparenza f'dan il-Parlament u ġenwinament nemnu fil-trasparenza. Imma diffiċli naċċettaw dak li smajna mill-Kunsill u eh, dan huwa l-każ f'din is-sitwazzjoni. Diffiċli naċċettaw li l-Kunsill għadu ma solvix din il-problema. Nixtieq nkun nafa li xti situazzjoni għadha għaddejja konsensa għasik jekkux għattiħu ruol attiv, imma il naiva, aħbar tajba di, imma forsi nista nsaqsik dwar aktar dettal dwar xinti tamel, forsi tista tkun aktar trasparenti dwar negozjati fiħdan il-konsil u dwar kif inti se solvi din il-problema. Naturalment dan jeffettwa il-mod ta' kif id-dinja tħares lejn l-Unjoni Ewropea. Ħasra li tmin stati membri eh, marru għalija b'mod unilaterali ma mhux sen niponta subaj għalihom għaliex din qed tagħti l-impressjoni li ċertu stati membri issa tilfuq il-paċenzja. Ġifieri, eh, nappella għalhekk sabiex inti tkompli taħdem ħalli insolvu din il-problema mal-arkem jista' jkun. Grazzi ħafna. Il-kellima li jmiss is-Sinjura Xake. Grazzi, President, Ministru. Hemm bżonn aktar aċċess ta' informazzjoni, aktar trasparenza. U ek għedin ninsaqsu l-Kommissarju Malmstrom tamel li e, dokumenti kunu pubbliċi. Etta appellaw l aktar trasparenza e, f'dawn il-ftejmi ta' investiment. irrid ikun hemm aktar trasparenza fil-mekkaniżmi ta' l-ISDS. Tal-ġen imbagħad illi il-Kunsill illi huwa responsabbli minn madwar 1400 mekkanizmu fi trattati differenti mu qed jagħmel xejn dwar dan il- presidenza tal-Olanda qed tgħid li t-trasparenza hija priorità kbira, imma l-Olanda għadha ma firmax il-konvenzjoni li titlob aktar trasparenza. Fil-Konsil, ċertu stati membri ifirmaw l-Ġermanja, l-Italja, l-Svezja, l-Belġju, l-Istati Uniti u l-Kanada eh, u maktar trasparenti minna issa U għatta dizappunti li naraw li l-problema fil-fat edha fil-Kunsell. u hemm ministri li qegħdin jopponu l-isforzi tal-Kummissjoni għal aktar trasparenza. Intom qegħdin tgħidu l-Istati membri biex iżidu trasparenza, ma forsi tistgħu tkunu intom ta' eżempju l-ewwel, forsi l-Presidenza tista' tgħidilna kif nistgħu eh, insolvu din il-problema u nitlobkom tagħmlu dan billi tiffirmaw il-konvenzjoni intom stess u forsi tgħidulna li huma l-Istati membri li qed jilimblukkaw il-progress hawnhekk. Nitlobkom tassiguraw li kunem aktar trasparenza eh, f'din il-ħaġa u l-Unjoni kollha tiffirma. Grazzi issa Sur Scholz. Signor President, President tal-Kunsil, kollegi. Is-subija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni tista' tgħin sabiex dawn il-kuntratti tal-ISDS ikunu fl-aħħar iċċarati ħalli jkun hemm iktar trasparenza u fajnejn il-pubbliku għal din raġuni aħna verament nappoġġaw din il-mistoqsija orali li tresqet Il-problema hija li l-proċedura tal-ISTS fil-kontrat u l-karta tal-enerġija ħna rajna illi mill-sena 1900 minn qabel is-sena 2004 ħana rajna illi kien hemm ħafna każijiet u dan hija tiwassal għal ħafna ilmenti iżda il-proċedura hija moħbija mill-pubbliku u anka d deċiżjonijiet li qed jittieħdu f'dan l-arbitraġġ l-Italja tixtieq li toħroġ minn din il- karta tal-enerġija ħalli tkun ma tkunx iktar medda minn dan din il-proċedura tal-SDS jista' jkun il-Ġermanja kif ukoll pajjiżi oħrajn jieħdu pass lura wkoll minħabba fekk u kull Ġermanja wkoll kienet involuta f'każ li naħseb li rid tieħu azzjoni. Sur Scholz għandek mistoqsija tal-karta blu, tweġibha? sur Kaspari. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur xogħol, sinta dek kemm semmejt il-kwota li hemm ħafna kumpanija li huma rejba ħafna u jixtiequ li jkollhom iktar profit. Jiena nixtieq insaqsi il-Kolon u Munich li jużaw fuq il-level komunali dan kollu. Allu dawn it-tip ta' kontratti inti taħseb li dawn ukoll fuq il-level komunali wkoll jixtiequ ħafna aktar profitt huma rejba. Le, mux hekk qed ngħid. Il-problema hija issa li l-loġika ta' l-SDS hija imposta wkoll anke fuq dan il-livell komunali amministrattiv kolli ngħid, ġifieri il-proċedura SDS qed issir ta' kuljum allura dawn il-prattiċi qed ikunu wkoll isiru mill-lat pubbliku, mis-settur pubbliku. Mr. Finch. You, madam president il-kummerċ għandu jkun dwar il-benefiċċji mhux politiċi, imma l-Unjoni Ewropea tippromovi l-aġenda politika u din hija eh, li qed tipprova tagħmel bil-Konvenzjoni ta' Mauritius. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri kollha sabiex jiffirmaw ħalli bekk l-Unjoni tkun tista' tifferma u gwarja l-interess ta' ħalli tagħmel l-ISDS li jkun pilastru tal-politika ta' kummerċ. L-Unjoni Ewropea jab bl-assunzjoni li l-ISDS hija situazzjoni leġittima, imma dan mhux il-każ ma aċċettawix żewġ komitati din il-Kamra hija opponuta minn numru kbir ta' MEP su xorta il-Kummissjoni tittamila parti minn negozjati tal-kummerċ tagħha u diġa poġġita fuq il-ftehim ta' kummerċ abbozzat għal Kanada. dak li qed issir mu qed jagħmel xejn biex inbidlu din is-sistema illeġittima. Il-Kummissarju Malmstrom qalet illi l-kummerċ għandu jappoġġa il-miri internazzjonali eh, tal-Unjoni u allura skemm jibqa' fl-Unjoni Ewropea eh, l-Istati membri iridu jagħtu ftit mis-sovranità tagħhom fl-interess tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-politika tal-kummerċ hekk qed ngħidu. Blue card from the blue card Missur Martin, lest tirrispondija? jista' l-membru li kemm kien hemm trattati ta' investiment bilaterali jeżistu fid-dinja kemm ir-Renju Uniti firma minn dawn u jemminx li dawn kollha għandhom ikunu segreti għaliex din mhux trattati ta' investiment futuri imma dwar it-trattati li bħalissa jeżistu diġà u kif qal iċ-chairman ftit nafu dwarhom u diġà qed jiswew miljuni ta' euros il-min ħalla 16 dawn. Mikrofonu. Iva. Ir-risposta hija le. Il-fatt jibqa' li l-ISDS iddaħlet mill-bib wara u mhijiex aċċettabbli. Kull min jemmen li qed jaħdem fl-interess tal-poplu tagħna għandu jkun jafa il ħaġa għandu jaċċetta. Grazzi Isur Balċo. Grazzi tal-li tajt il-kelma, President. Dawk li saqsew eh, din il-mistoqsija eh, li l-Unjoni Ewropea tiffirma it-trattat illi iħalli l-investituri iduru għall-arbitraċ Dawn id-deċiżjonijiet huma obbligatorju definittivi l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffirma dan it-trattat jekk numru ta' stati membri jibblukkaw. Dawk li saqsew din mistoqsija ma jaċċettawx dil ħaġa u jixtiequ jagħmlu eh, pressjoni fuq l-Istati membri permezz tal-President tal-Konsil. Din hija proċedura dubjuża. Kif smajna uħut eh, jgħidu fuq l-ISDS jgħidu li hija leġittima. Allura għaliex jaċċettaw din il-proċedura jekk eh, isir trasparenti mbagħad. Imiss il-kellim li jmiss li huwa l-Onorevoli Kaspari. Signora President, il-protezzjoni f'dawn il- il-kwistjoni ta' arbitrax huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali, iżda aħna rridu naraw illi ħatma għandu jiġaħadna minn din il-ħaġa u naħseb l-ftajem ta' investiment li diġaw huma fis jina kiku l-kollega li kiku għadu għawek kont nejdu li fil-fatt hemm bosta ftajem li daħal fis-seħ. Il-Trattat tal Lisbona tal-kompetenza lill-livell Ewropew ta' din il-ħaġa. Aħna nixtiequ li jkun hemm iktar protezzjoni tal-investiment iżda fl istessin nagħmlu riforma tas-sistema. Nixtiequ li jkun iktar trasparenza u sabiex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' iktar informazzjoni nixtiequ nkunu nafu mill-Kunsil li ma pajjiżi qegħdin waqfu dan kollu, li ma ministri ma responsabbli u ma membri tal liema partit. Allura għalfejn hemm dan l-imblukkar kollu l-Presidenza x'qed tagħmel b'mod konkret sabiex tgħin is-sitwazzjoni il-stati membri allura ħaj jimplementaw il-trattat u jħallu eh, fidejn l-Unjoni Ewropea dak li huwa kompetenza Ewropea ma tistħux illi intom edin tiddefendu xi ħaġa bħal di qudiem il-Parlament Ewropew inti wiġibt biva il-mistoqsijiet ta' Sur Lange jiena kieku ngħidlek le tliet darbiet ħan insisti li l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu zejru jinek ħalli bekk tħeġġeġ l-istati membri u l-Kunsil sabiex jiffirma dan din il-ftehim ta' ġus maquda. President, Signor President eżerċizzju du Konsalju, e konvins. Signora President, President tal kunsilla aħna qegħdin naraw illi din protezzjoni l-investiment eżisti għal bosta differenti minħabba li kien hemm nuqqas ta' trasparenza fl arbitraċċu minħabba li l-Unjoni Ewropea kellha ir-rwol ta' tmexxija sabiex isolvi dan din il-problema. Issa jiena jkolli ngħid li issa illi għandna din il-konvenzjoni li qed iġġar ratifikata minn tmien stati membri aħna qegħdin naraw illi l-Unjoni Ewropea għandha tirratifika konvenzjoni li ridet istess. Din hija problema li għandha tissolva din hija konvenzjoni li hija meħtieġa u meta tidħol fis-seħħa jkollha konsegwenzi għal din raġuni jiena nixtieq inħeġġeġ il-Presidenza Olandiża ħalli tkompli tirrispetta l-impenn li ħadet ħalli tieħu inizjattiva konkreta mhux biss biex tħeġġeġ l-istati membri sabiex jiffirmaw din il konvenzjoni, iżda sabiex jaraw ukoll li dawn ir-regoli ġodda japplikaw ukoll għall-karta tal-enerġija minħabba illi issa l-insabu f'din il-kontroversja kollha nabżon ta' aktar trasparenza. Grazzi ħafna. Signora Sanchez Caldate. Grazzi ħafna, jiena naħseb li fil-kontest tal-SDS għanna problema kbir maħabba li nuqqas għasta trasparenza iżda din mux din biss il-problema iżda mħafna stati membri li mux għadin jaċċettaw il-minimu għallura irridu nejdu li kienem xaħġa li saret ħazin ħafna ejjem bidlu l-affarijiet ejjem bdew bit-trasparenza iżda mmurru li lejn bit-trasparenza maħabba li aħna rridu naraw li sistema hija dizinat b'tali mod li qed tagħmel l-istati membri iktar suscettibbli għall-abbuż mill-investituri. Iżda aħna rridu nkunu noqogħdu attenti u hemm ħafna minna li joqogħdu attenti li jisemmu leħinna. Alfred Desayas għal illi f'dawn l-aħħar 25 sena il-ftejn bilaterali tal-ISDS marru kontra l-prinċipji bażiċi tal-ġnus maquda, sovranità statali, demokrazija kif ukoll l-istat ta' dritt. Jiena naħseb illi dan ħaj produċi vertigo morali. Il-problema mhijiex it-trasparenza iżda l-fatt illi l-ISDS qiegħda teżisti u qiegħda tattakka wkoll il-prinċipji u l-unità demokrazija. Grazzi ħafna. Issa Sinjura degin. Grazie ħafna, Sirra President. Sissa, kienem kazi 127 kas li eh, tal-ISDS li waslu għal 3.5 biljun euro pala kumpens li tħalsu iżda parti minnek kienem talbiet li jistaw jammontaw għal 30 biljun waħna ma nafux kem fil-fat tħalsu flus diġa sissa fuq il-level ta' soluzzjoni amikavoli ta' dawn il-kazijiet ta' SDS pa' 2 biljun li ħalsu l-Polonja iżda ħafna kazijiet li jtibqaw segretu sabiex aħna naffrontaw daw is-sitwazzjonijiet għandna bżonn konvenzjoni tal ċnus maquda li tirrikjedi li dawn il-każijiet tal-ISDS ikunu pubbliċi. Konvenzjoni illi ħafna stati membri u l-Unjoni Ewropea ma jixtaqx ikunu firmatarji tagħha u jisieħbu fiha din il-konvenzjoni. Jiena naħseb li anke fil-kuntest tal karti tal-Enerġija li hemm ħafna każijiet tal-ISDS fihom ħafna numru ta' kawżi aħna Mbżon li għanna bżon il-konvenzjoni, aħna kontra l-ISDS minnaħat tal-Movimento 5 Stelle, dan nixtiequ nisibu f'din il-konvenzjoni minħabba li nixtiequ ħaġa wahda ċittadini, ġviri trasparenza. Grazzi ħafna Sur Buda. Comisia și Consiliul, dar nu n-ultimur rind statele membre xie instituzjile internazjonali. Jiena nixtieq nitlob li l-Konsil u l-Istati membri u l-anka l-istituzzjoni eh, internazzjonali sabiex joqoddu jieħdu ssib il-konsolidazzjoni tal-ambjent ekonomiku li jista' jwassal għal kummerċ internazzjonali ġust li noħol u għafas legali għal soluzzjoni ġusta ta' dawn id-diskwiti bejn l-istati u l-investituri jista' iżid il-fiduċja tal-investituri u koll aħna napprezzaw dak illi qalet il komissjoni Ewropea fuq il-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ illi insistiet fuq l-introduzzjoni tal-konċett ta' trasparenza f'dan il-proċess. Jekk aħna nadottaw l-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar iktar trasparenza fl-ISDS, din tista' tkun xi ħaġa verament pożittiva. Din il-konvenzjoni tista' twassal għal tisħiħ tas-sigurtà tal-investiment għal iktar tkabbir ekonomiku fl-istati membri kif ukoll żieda fir-rata ta' prostijiet tax-xogħol ġodda. Fl-istess ħin l-istati membri għandhom jiena taw permess li jiffirmaw fuq bażi individwali konvenzjon fl-istess ħin irridu jqisu wkoll il-ftin bilaterali li diġa kienu firmaw qabel. Sfortunatament il- negozjati fuq TTIP li l-Unjoni Ewropea tant tanta bżonn qed jeħlu wkoll anke minħabba dispożizzjonijiet tal-SDS għal din raġuni importanti li nistabilixxu n-numru ta' regoli proċedurali fuq livell internazzjonali ħalli niżguraw li jkun hemm trasparenza u aċċess pubbliku mill-bidu sa tmiem ta' dawn il-proċeduri tal arbitraġġ. Grazzi ħafna issa Sinjura Younger Jus. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi lilek, Ministru Kundis. Jiena bosta drabiet li jiena kontra dawn it-tribunali privati tal-arbitraġ bejn il-festituri u l-istati, iżda l-SDS teżisti minħabba num minħabba li għanna eluf taftejn bilaterali tal-SDS u l-pajizi u l-investituri tagħna jużaw ħafna dawn din is-sistema tal-SDS u japplikaw għal kumpens u għalhekk jiena favur il-konvenzjoni li titlob għal iktar trasparenza fil- fil-kontest tal-SDS minħabba li aħna qegħdin nippruvaw insibu alternattiva aħjar għal ISDS sabiex nibdlu din is-sistema. Aħna rridu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet fil-pubbliku b'mod trasparenti tkun xi ħaġa tajba li l-Olanda tiffirma istess, tibda billi tagħti eżempju ħalli ċaqlaq daqsxejn il-moviment u l-iffirmar li għandu jsir fuq il-konvenzjoni din nitkellmu fuq il-Karta tal-Enerġija. Ħafna nies semmewa, jiena naħseb li rridu nkunu nafu kif aħna jista' jkollna protezzjoni tal-investituri trasparenti u ħilsa. Jekk eh, aħna ma nxajrna xina namlu dan, issa ma nafx kif ħajrna xina. Iva, jiena naħseb illi nixtieq nesprimi ruħi favur trasparenza b'mod ċar minħabba li dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu naraw li jkollna politika kummerċjali komunitarja miftuħa u anke sabiex ikollna relazzjoni tajba mal-imsieħba tagħna u anke fil-flajnejn tal-pubbliku. Jiena naħseb li allura hija ta' ħasra illi kien hemm ħafna problemi proċedurali illi jistaw waqfu il-ftejim ta' Maurizius dwar il-ftejim fuq il-kontroversja. U l-istati membri għadhom ma ratifikawx l-konvenzjoni tal-ġnus maquda minħabba li aħna nafu li l konsilu għandu jdeħ marbutin fuq din il-ħaġa aħna nasbu flimkien mal-kollegi li importanti li l-istituzzjonijiet kollha jintervjenu ħalli jpoġġu iktar pressjoni ħalli dan id-dewmin jieqaf darba l dejjem. Importanti wkoll li l mekanizmi ta' risoluzzjoni ta' kontroversi sabiex nagħmlu hekk il-Kunsill u l-Kummissjoni u l-Istati Membri hemm bżonn li jkunu iktar maturi ħalli aħna anke ngħaddu l-konvenzjoni u nsitral. Tajjeb Naddu għal proċedura kaċ li għaj u għanna zewċ kelli ma li xtiqt kelmu, sur Marijas u s-sur Jakovċiċ. Sur Marijas. Grazzi ħafna, Signor President. Illum aħna din nitkellmu fuq l-arbitraġ bejn l-investituri u l-istat la SDS, hemm bżonn illi jkun hemm iktar trasparenza. Sissa is-sistema tal-ISDS kienet qiegħda tikkonċerna ruħa biss fuq l-otja tal-possibilità illi l-istati membri anzi l-investituri skużawni kun jistaw jappellaw għal u jitolbu kumpens minnaħa tal-istati. U qed naraw illi dan il-kumpens jagħti jingħata sa sabiex ikun hemm iktar trasparenza fl-ISDS l-Unjoni Ewropea trid tagħmel integrazzjoni tal-mudelli kollha trasparenti li qiegħda toffriġ mus maquda f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi internazzjonali kummerċjali. Rridu naħsbu wkoll fuq in-negozjati fiħdan il-TTIP. Sabiex aħna jkollna iktar trasparenza fis-sistema, aħna nitolbu sabiex il-liġi tal-Unjoni Ewropea tkun rispettata ħalli aħna nkunu nistgħu namlu l-affarijiet li hemm bżonn li nagħmlu. So Kofċi. Grazzi. Iva, issa mill-bidunet ta' diskors tiegħi nixtieq ngħid illi jien għandi opinjoni pożittiva ħafna fuq l-intenzjoni illi aħna niffirmaw il-konvenzjoni jkollek ta' trasparenza. Jiena nistenna mill-Presidenza Olandiża illi nixtiequ ninsistu il-kol kemm aħna fuq l-Istati Membri sabiex jiffirmaw din il-konvenzjoni. U l-Unjoni Ewropea għandha tiffirma fl-aħħar minħabba li l-mekkaniżmu tal-SDS ejja nkunu onesti fi ħafna problemi. U hemm bżonn li aħna nintroduċu iktar trasparenza f'dan tip ta' relazzjonijiet. Pajjiżi iffirma ftehim dwar il-proġett tal-enerġija u jiena ninsab konxu, speċjalment bħalissa, illi aħna nistaw imbatu unsuf mħabba ħafna ħsara. Jiena naħseb li hemm bżonn li konna aktar trasparenza din tista' tkun xi ħaġa pożittiva l budget tagħna, Sur Kundas. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Jina kont qed nisma birqa ħafna l-veduti komu fuq dan is-suġġett importanti u naħseb dan kien kontribut validu ħafna biex nsibu soluzzjoni xirqa li tippermet l-Unjoni Ewropea li tiffirma il-Konvenzjoni tal-UN Central fuq l-ISDS. Jena fil-bidu net meta bdejt nitkellem il-risposta hija iva iva iva u nifhem il-konklużjoni Eh, tiegħek hija għamel għamel għamel u għalhekk ivan, nistgħu nimxu qudiem mbagħad intkom tiġġudikaw. U meta smajtu kol dak l qalu biċ il pina tal-membri, jidher li m'hemmx differenzi fl-opinjoni tagħkom, it-trasparenza kifat importanti għal presidenza tagħna waħda mill-prioritajiet tagħna biex nifaka fuq dak l-affarijiet li huma essenzjali biex konċessjoni iktar li wieħed jgħod fuq aktar sempliċi semmejt fil-konklużjoni tal kunsill ta' sena di għaddiet. Presidenza impenjata biex tavvanza fuq dan il-fajl importanti fost waħda mill-prioritajiet tagħna fejn aħna nixtiequ navvanzaw diskussjonijiet fis-sitt xhur li ġejjin. Il-mistoqsija kienet jekk aħniex f'kuntatt bilaterali, iva aħna se nkomplu biex inkunu nistgħu insolvu id-differenzi pendenti. Kien hemm mistoqsija għaliex ma firmajniex fil-Konvenzjoni tal-Mauritius, l-ewwel net aħna 100% favur ir-regla trasparenza fil-Konvenzjoni tal-Mauritius. Hemm differenza ta' opinjoni ġim semmi wkoll minnek mill-Part Grupp Soċjalista illi hemm Eh, differenzi fl-opinjoni jekk li sat membru għandu bżonn autorizzazzjoni mill qabel mill-Komissjoni biex jiffirma. Deċidejna biex eh, nistennu biex niffirmaw sakemm insolvu din il-kwistjoni imma eh, għedin jonsu mill-paċenzja issa anke minn s sotjaj tal-kummerċ x'aħna nixtiequ dan ir-reglu ta' trasparenza u għalek li staċnar fil-konsil, speċina ħafna li jesisti, din kienet t-tini iva tijaj li sur langex għan jirrefletti ħasin fuq l-immaġni tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-punti kolla. tama u koll illi l-esitu eh, tal-Qorti tal-Ġustizja fuq il kustjoni ta' natura mħalta tkun solvuta mill-aktar fis possibbli ħna nistennew bil għan irċevu sentenza tal-Unjoni Ewropea tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq dik li kompetenza l-Unjoni Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati Membri skont l-FTA ma' Singapore u nittamaw illi da din s-sittessa ta' sal-malajr. Dan l-isfond, dan il-kontest, jina nittama li s-nkun nistaw nsibu soluzzjoni fil-Konsil fuq dan il-fajl importanti u aħna qegħdin naħdmu ħafna biex dan isir. Grazzi ħafna, Signora President. Tajab, wis, grazzi ħafna, issa nala id debattitu